nżomm mal-ħalfa tiegħi u nirrispetta d-drittijiet tal-ċittadini Pollakki u dan jirrappreżenta verament eh, x'nies għandhom nies li għandhom nipproteġuhom f'dawn sitwazzjonijiet simili. Dawn jiddefendi jiddefendu d-drittijiet tal-demokrazija eh, tagħna, l-istat tad dritt tagħna, is-sistemi tagħna li kulħadd mar tajjeb bihom fil-passat. L-imħalfin u l-avukati huma fuq is sisin tal-din is sistema ta' tliet pilastri u bekk irridu nħarsu separazzjoni tal-poteri u l demokrazija tagħna. U kif intqal mill kollegi dak li rajna fil-Polonja fl-aħħar snin hija kampanja organizzata kontra is-sinsla din is sinsla tant importanti u kif intqal mill-Kummissjoni l-aħħar żviluppi eh, f'dan il-Parlament Ewropew ħadna passi u l-istituzzjonijiet Ewropej ukoll ħadu passi biex nipproteġu l-istat ta' dritt u ċittadini fil-Polonja iżda naħseb li l-proċedura taħt l-artiklu 7 eh, kienet jiena naħseb li kienet tard wis diversi drabi u Eh, fuq affarijiet li diġà seħħu bekk għandna bżonn ta' viżjoni iżet holistika u l-mekanizmu tal-istat ta' dritt proposta huwa wieħed mill-istrumenti li bżonn jużi flimkien ma' miżuri oħra u biex eh, insaħħu r rappreżentanti u s-soċjetà ċivili biex jaħdmu flimkien. Nalaq billi ngħid li nittama li l-Presidenza eh, Kroata se titkellem għall-istat ta' dritt ukoll tista' tibqa' assigurati li jiġri xiġri dan il-Parlament se jkompli jappoġġa l-Istat ta' dritt u demokrazija fil-ġejjel. Herzlichen Dank, Herr Jaak Madison. Ja, suur aitäh, ma seekord räägin oma emakeele. Tkellem li mis. Mela, Sir Madison, se tkellem bl-Estonjan. L-għun net nishtiq nawgura kull saħħa lill kollegi pollakki tagħna u għal-kelim ta' qabli Dan li maħallef Pollak li jinti kellimtu u kien eh, wieħed permess tal-ħalfa tiegħu li proteġi s-sistema tal ġudikatura fil-Polonja naħseb li hu ħalef taħt l-Unjoni Sovjetika meta l-Polonja kienet okkupata mill-Unjoni Sovjetika għax skont il-leġislazzjoni ġdida mhux possibbli li ehm, tkeċċieħ u bekk ma kienx qed jaħdem għall-Polonja iżda kienet jaħdem għal reġim komunist tal-komunisti. Eh, ħasra iżda għandek titgħallem l-istorja tiegħek. Tlet kien hemm elezzjonijiet fil-Polonja, 43% tal-poplu appoġġa l-Konservattivi fil-Polonja. Dak huwa fatt kellhom mandat qawwi għar-riformi. U mbagħad jekk titkellmu dwar l-istat ta' dritt u l-valuri, nixtieq ngħid bħala konklużjoni u m'għandekx twaqqafni inti għandek possibilità li titkellem iżjed tard. Jekk titkellem dwar il-valuri, aħna kellna dibattitu iżjed kmieni llum fejn tkellimna dwar il-tini gwerra dinjija u smajt ħafna li kienu qed jitkellmu favur l-armata l-ħamra u kif salvaw id-dinja. Dan huwa skont il-valuri Ewropej li inti faħħart reġim li qatel 20.000 uffiċjali tpollakki dawn huma valuri Ewropej, qasbu ftit. Herr Madison, I have, excuse me, I have one blue card. Skużani, għaw karta l-blu għalik. Taċċetta? Ovvi, eh, Iva. kik joġbok. Għandek karta l-blu, xek, Iva. Mela, wara li smajt il-kommenti kollha tiegħek. Forsi tista' tistenna l-punt li jmiss fuq l-aġenda fejn se nitkellmu dwar surba biex li se jiġi investigat għal paċipazzjoni u għall azzjoni taħt il-servizzi ta' qabel tal-komunisti. Irridu narfu li dak li qed naraw fil-Polonja u fl-Ungerija ma jistgħux jittieħdu b'iżolament waħedhom u forsi tista' titkellem dwar dan ukoll. Sfortunatament jiena eh, m'għandix ħafna eh, m'għandix eh, ħin biex nitkellem iżda nipprova grazzi tal-li fakkartni dwar il-diskussjoni li se hemm għax nipprova nidħol taħt il-catch tiegħi, il-proċedura ta' catch tiegħi l Xizlo. Sur President, Komissarju, Signori. Il-ord, il-rati fil-Polonja huma liberi u indipendenti, il-Polonja tipproteġi l-istat ta' dritt, l-imħalfin jista' jipprotestaw u ħadd ma Kull min, kull min jgħid il-kontra qed jigdeb il membri tal-Parlament fil-Polonja, inklużi l-imħalfin, dan il- dan dan il- dan parlament anki l-imħalfin jafuh dan xiftit ta' snin li aħna ċelebrajna l-anniversarju tad dibattitu fit-19 ta' jannar. Fil-2016 bħala Prim Ministru tal-Polonja jiena kelli n-nur nirrappreżenta l-Polonja fid-dibattitu f'din il-Kamra. Aħna tkellimna dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja, dwar ir-riformi. U kull memżon li jsir. U dak li aħna, jiġifieri l-gvern tagħna ddeċidejna nagħmlu. Għal snin aħna wettaqna numru ta' riformi soċjali, amministrativi u oħrajn u il-Pollakki tawna mandati ieħor mbagħad biex niformaw gvern u nkomplu bir-riformi. Fl-aħħar erba' snin irnexxinna nagħmlu ħafna iżda il-Pollakki jixtiequ li aħna inwettqu riformi kollha li wedna li jinkludu r riforma tal-ġudikatura għax il-ġudikatura għandha sservi n-nies u mhux edan biex t-proteġi l-privileġġi tal-ftit. F'numru ta' okkażjonijiet il-Gvern Pollak, inklusi jiena wkoll erba' sinilu f'din il-Kamra spjegajt. Spiegajna għala li eh, kien hemm bżonn ta' riforma ta' ġudikatura Il-ġudikatura li ma, ma eh, ma kienx hemm riformi tagħha fil-proċess ta' tranzizzjoni u tiġi mill-istat komunista. Il-Kummissjoni tafa din u intkom ukoll tafuha hawnhekk fil-Parlament Ewropew. U għalhekk iddeċidejna li nwettqu dawn ir-riformi. Illi huma skont il-Kostituzzjoni Pollakka skont il-liġi Ewropea u skont ir-rieda tan-nies fil-Polonja. Aħna konna miftuħin għal kull dialogu, dejjem konna miftuħin u dejjem konna miftuħin biex niċċaraw l-affarijiet iżda biex kollok dialogu tridu irrid ikollok in-naħa l-oħra wkoll u jidher li l-Kummissjoni l-Parlament Ewropew ma jridux li jkun hemm dan id-dialogu. Il-President iwaqqaf il-kellim. Ich möchte, ich möchte die, die Regel, die mein Vorgänger. Grazie. Nixtieq napplika l-istess regola li applika l president ta' qabli. Se jkollna blue card waħda għal kull kelliem u mhux ser jiġu aċċettati blue cards minn persuni li diġa' ser jitkellmu, diġa' qegħdin fil-lista ta' kelliema. nitlob lis sur Zikorski biex jagħmel il-mistoqsija tiegħu jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President. Il-President Edward qal illi kull ma tiseħ bħalissa fil-Polonja huwa skont il-Kostituzzjoni. Aħna ma nafux jekk dan huwiex minnu għaliex i ma publikax id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali Pollakka u dan kollu beda minn hemm. Hemmhekk beda l-ksur tal-Istat tad Dritt u mhux tkun oġġettiva għaliex hija parti minn 26 eh, proċedura. Ich muss Ihnen sagen, die blaue Karte ist Il-blue card suppost edem biex tamlu mistoqsija, mux biex tipparteċipa fil dibattitu Jiddispjaċini illi li għamilt dan. Issa naddu għall-Onorevoli Arvanitis. Jekk joġbok. President, titkellem l-onorevoli xidlo. Jiena, dimma kħiċ mistaqsija, da gideb u għandi nfittxu għax menx proċeduri kontrija fil-qorti biex nibda minnem. Iġifiri, jak joġbok, meta aqra, ifem dak li taqra, int giddib u mandux ikollok mandat ta', par, ta membru parlamentari Ewropew. Kollegi, jekk joġobkom, jgħid il-President. wo der eine dem anderen etwas unterstellt, was wir heute dies, dies deshalb führen. Noqodu attenti kif li nitkellmu, ma noqodux namlu allegazzjonijiet, aħna qed nitkellmu dwar stat ta' dritt fil-Polonja dak is-suġġett ta' dad dibattitu. U diġa kena dikjerazzjoni anke tal-Kommissjoni. L-onorevoli ħaqliċki, jek joġbok. Grazzi tassew, President, Jiena nirrappreżenta il-GUE NGL, jgħid l-Onorevoli Arvanitis, Jiena aħna għandna esperjenza qarsa anke fil-Greċja minħabba t trojka F'dan il-każ partikolari tal-Polonja naqbel eh, li aħna bħala grupp naqblu ma dan l-intervent li ma jirregwardax biss il-ġustizzja ma anke id drittijiet fundamentali li jinsabu f'qadam wera bħalissa. Din dejjem kienet il-pożizzjoni tagħna mill-bidunet. fil-Polonja il-ġustizzja tiġi użata għal favur tal-poter eżekuttiv u jiġu imminati istatat tal-imħalfin. Anke qed jippruvaw jillegalizzaw il-rikors tal-qorti tal-ġustizzja. Aħna ninsabu viċin il-qorti f'din il-ġila tagħha u hemm bżonn li naħdmu b'solidarjetà mal-minoranzi, mal-gruppi liktar dajfin, il-ħaddiema, il-nisa, il-persuni li jinsabu fil-periklu. Għalek, aħna eridu din l-Ewropa, Ewropa li tipproteġi mhux Ewropa tal-biża li teskludi u li tikser id-drittijiet ta' bniedem. Nati, eh, nawgura u koll l-imħalfin. Grazzi ta' sew jgħid il-President u jiskuża ruħu tal qabeż il-kellim għaliex kien hemm konfużjoni minħabba l-karta blu. Issa, fissem il-gruppi politiċi temmejna l-lista unaddu għal kellim individuali l-onorevoli ħaliski jekk joġbok. Eh, Signora Xidlo, u għadrit li tkun indipendenti dan diġi rispettat u ma jinkisirx ħadd m'għandu dritt jappartjeni għal l-ebda partit politiku li jikser kostituzzjoni u li jikser trattati, dan id-dibattitu mhux dwar il-Polonja huwa dibattitu dwar il-protezzjoni tal-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea u l-imħalfin Pollak sempliċement għax iridu e, e, e, daħlu din il-kunsepp ta' stat ta' dritt ma jistgħux jitkeċċew u jispiċċaw suġġett ta' proċedimenti disciplinari aħna għandna l-obbligu li nirraġexxu għalhekk nirringrazzaw il-Kummissjoni tal-intervent tagħha U bħala kap ta' delegazzjoni pollakka tal-PPE rrid ngħid li aħna favur din ir-riżoluzzjoni li s-saħħa tiddefendi l-Unjoni Ewropea dawn huma l-aspettattivi tagħna mingħajr stat ta' dritt m'hemmx libertà. Grazzi. Grazzi tassew. Għandek blue card mill kollegani Le, il-kollega jaki qiegħed fil-lista ta' kellima. Mela ma jistax iressa mistoqsija taħt il-karta blu. Mela ngħaddu għal kellim li jmiss. Issa l-onorevoli Spurek. President, kollegi, aħna ninsabu f'pożizzjoni fejn il-Polonja qed naraw karnival sħiħ u erda sħiħa ta' sis tal-ġudikatura eh, fil-Polonja jiena kont deputat fil-drittijiet tal ma u stan nisib l parlament Ewropew. Iżman tal-element ta' tribunal monopolju sħieħ biex jinħatru l-imħalfin l-Qorti Suprema. Issa qegħdin naraw kif qed din il-liġi qed toħno u tillimi ta' indipendenza tal-ġudikatura m'hemm l-ebda dubju illi dawn il-bidliet kollha jiksru kompletament l-istat ta' dritt u jiddispjaċini ngħid illi l-azzjonijiet meħuda minn soċjetà ċivili sissa il-protesti tal-imħalfin u il-fatt li ġiet skattat tal-proċedura taħt artiklu 7 dawn kollu ma kienx biżejjed għalhekk wasal il-waqt li jittieħdu passi ulterjuri issa jridu jiġu sospiżi l-azzjonijiet fil-Raw Chamber u ikun hemm konformità tal-pajjiż mal-istat tad dritt dak għandu x'aqsam mal-finanzjament Ewropew. Grazzi. Danke schön, Frau Inetfeld, Sofia. Grazzi ħafna, l-Onorevole Intfeld. Grazzi ħafna, President. U għabel kollox nishtiq, nir nirringrazzja lill kummissjoni Ewropea għall-intervenzjoni determinata tagħha imma dwar il-kollegi Pollakki mill-ICR tiġġustifikaw eh, it neħija ta' ġudikatura tagħmel referenza għal komunisti. Dan hija ħaġa ta' 30 sena eh, xiftit ftit mill eh, ħalfin u għadhom żgħar. Imma Dutch Forum for Democracy għet jużaw l-istess lingwaċ Eh, f'pajjiżi biex jattakkaw eh, ġudikatura mek. Qatt ma kellna komunisti fil-poter huwa skuża biss biex wieħed jieħu poteri mill-ġudikatura. Jidir li wkoll inti qed tkun mur kontra l-interessi tal-poplu tiegħek. Il-poplu Pollak huwa li wieħed wieħed mill-iżjed eh, favur l-Unjoni fl-Unjoni Ewropea. Ma jekk inti ma tarafx il-Qorti Ġustizza, il-Kommissjoni, ġizjoni ta' dit Kamra, jew kella trattati, fost affarijiet oħra qed nitkellmu li qed tawtu pol-exit, ġifieri li Polonja toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Għattulhom daw l-elettori jew eh, inganjajtuhom. Eh, Rispettaw, nitobkom tirrispettaw il-valuri Ewropej u żommu l-Polonja fil-qalba tal-Ewropa. Grazzi. Grazie ħafna Nfeld taċċetta kartulina blu. Miss l-Onorevoli Zaletzka. Iva. Iva. Signora Zaletzka. Grazie ħafna, President. Signora Enfeld, mandekx idea ta' xiex qed titkellem. Tista' tuna eżempju ta' eh, tal-tip ta' tneħħija ta' mħalfin fil-Polonja. Tistaw tina eżempju ta' violazzjonijiet tal-liġijiet pollakki, il-poplu pollakki jħobbu għall-Unjoni Ewropea u jridu tibdilit fil-ġudikatura. Tuna eżempju, tina eżempju. U hekk jiena nitolbok li ma tikkwotax il-headlines imma tagħti eżempju ċari. Eh, Signora Entfeld, jogħġbok biex rispondi. Kollegi, Kollega, ma timmiex fejt taċċetta il-kalma tiegħi, ħares li l-mħalfin, pollakki li qegħdin hawnhekk magħna, jekk inti ma tismax lill-mħalfin li verament eh, ħalfu lealtà il konstituzzjoni Pollakka tista' tisma' kol l-opinjoni parzjali ta' Qorti Ewropea tal-Ġustizzja hija imparzjali. Jekk inti ma tarafx dan, ma tistax kummerita l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Noqdu issa l-onorevoli Strick. Signora, Sur President, imħalfin minn 22 pajis naqdu fil-forso biex jappoġġaw l-indipendenza tal-ġukatura. Ġew appoġġati minn ħafna ċittadini palagi. Aħna naplawdu l-idea tal-Kunsin biex waqfu dan il- kamra disciplinarja. Din il-proċedura hija biss waħda minn dak li qed eh, tgħeddet stat ta' dritt fil-Polonja waqt li mħalfin mill-Ewropa kollha jitkellmu dwantra daw il-relazzjonijiet il-mexejja tal-gvernijiet jibqgħu sikta. M'hemm l-ebda rakkomendazzjoni tal-gvern Pollak, m'hemm l-ebda smieħ, m'hemm l-ebda passi legali biex biex ikun hemm eh, Eh, differenzi bejn l-istati biex il-Kunsill jkun jista' ju minoranità u l-mistoqsija li l-Kunsill u l-istati membri hija waħda sempliċi. Sa ma punt tista' jista' rrid jasal il-gvern Pollak qabel ma verament tibdew tiddefendu l-valuri Ewropej tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Għandek kartulina blu. Hija naċċetta tajt il-kellima. Eh, numru 277. Ekk joċbok. Il-mistoqsija tijak. Grazie għafna, signori. Jena marriċ li taħsbu li jemxi gwerra bej Pollakki. Mux ħan nindirizza l kollegi tiegħi mill pipi, ħan imma nixtieq nindirizza lill kollegi kolla fejn kontu fejn meta dawk li qegħdin hawnhekk u kienu jkunu fil-gvern u qabel kienu fil-gvern intervjenaw bis-servizzi segreti fil-gazzetti u fl-uffiċu ta' gazzetti fej kontu għemmek meta dak qed isir. Grazzi ħafna. Issa r-risposta. Nixtieq nisħaq għal darbohra illi aħna nġiberna llum biex ikonna diskussjoni u dibattitu fuq il-dikarazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni wara skont il-proċedura tal-artiklu 7 dak li għedin id-dibattitu llum ir rapport tal kummissjoni li ju jiservi ta' bażi għad diskussjoni minn tagħna llum u dak ir-rapport ħareġ bazz ta' fatti mid-dibattitu llum. Allura issa ngħaddu għat-tweġiba għal dik il-mistoqsija li saret u mbagħad inkomplu bid-dibattitu. Grazzi ċer. Ma nistax inwieġeb għal din mistoqsija għax hija kompletament arbitrarja dak li qegħdin idiskutu llum huma t-teddid tal-istat tad dritt fil-Polonja u d-demokrazija tirrikonoxxi separazzjoni ta' E, setat u checks u balances li għandna bżonn mhux biex nirrispettaw il-maġġoranza biss manka tal-minoranza u kulħadd fil- u ta' kulħadd fil-pajjiż u dinja qiegħda taħt theddida. U n-nies u l-politikanti bollakki għandhom iħarsu lejn l-istat ta' dritt u regoli tal-Unjoni Ewropea fejn huma u fejn qegħdin ikunu nieqsa. Grazzi l-kellim li jmiss. Is-sur Maximilian Krat jmiss. Sinjuri, kollegi, jiena avukat li nipprattika fil-Ġermanja, ovvjament li mħalfin huma maħturin mill-Ministeru tal-Ġustizzja għandek is-separazzjoni ta' setat jiġifieri l-imħallef ikun liberu fid-deċiżjonijiet tiegħu f'każijiet individwali. Ma jfissirx li l imħallfin infushom jiddeċiedu min għandu jkun imħallef jew xi proċeduri huma, din hija kwistjoni ta' pekjularità pollakka li l-imħallfin bejnietom jaħtru s-suċċessuri tagħhom din hija prattika qadima li issa li tfixkel is-separazzjoni ta' setat, di separazzjoni ta' setat fisser li ma bissirx li jaħtu l-om infusom. U jikontrollaw li l-om infusom. Jew jekkum miex jew jekkum jiex għedin juqodu mar regoli jew le. Impressionat jena kif fissem id-divizjoni ta' setat kif qegħdin immorru U din ma nispera di ma tiġrix. Issa. Wara li smajna għat ta' blue cards. Wara li smajna diversi ta' bita' blue cards verament tard. Issa nis wasa żmien li aħna eh, nużaw is-sistema elettronika biex naraw is-sekwenza tal-mod kif ikunu saru daw it-talbiet u nkun nista' nistabbilixxa min qed ipoġġi mistoqsija u mhix jagħmel mistoqsija biex f'dan id-dibattitu ħaj nistabbilixxi iktar ordni u l-kellim li jmiss u l-kelliema li jmiss hija Sinjura Vjeska. Grazzi ħafna President, Sinjuri Preżenti, Kummissarju Jurova, għalet li tinkoraġixxi l-awtoritajiet pollakki fuq it-tibdiliet fis-sistema ġudizzjarja. Għażiża Kummissarju nixtieq ngħidlek illi l-Unjoni Ewropea mhijiex Unjoni ta', ta Repubbliki Sovjetiċi aħna Unjoni ta' pajjiżi li rridu eh, missjoni komuni imma aħna pajjiżi separati u indipendenti u nżommu il-kompetenzi tagħna dwar il-ġudizzjarju tagħna aħna pajjiż demokratiku u kburin u liberu ma ħaqniex l-isem tajjeb ta' Polonja ikun infixkel u mtebba hawnhekk fil-Parlament Ewropa għaliex għax l-oppożizzjoni li għandna fil-Polonja li lan tagħha huwa illi tħassar l-isem tal-Polonja barra minn Dinja dan huwa ta' diżinformazzjoni li nagħmlu ħsara li l-pajjiż ħarsu jgħidha l-Parlament għandna nies minn pajjiżi differenti u minn partiti politiċi differenti ma, ma l-ebda partit eh, fl-oppożizzjoni mu qed jaġixxi daqshekk eh, ħażin daqs l-ekkim sejaħ civic platform. Sinjuri issa. Jekk di x'inhi l-kwistjoni? Tista' testja l-mijiet u trid tiċċekkja kemm tista' tiċċaqla biex tieħu l-kompetenzi tal-istati membri. Allura meta inti tmur lura l-Polonja għażiż oppożizzjoni, kif ħadd tispjega liċ ċittadini Pollakki? Grazzi ħafna. Sinjura taċċetta blue card? Iva. Misira Lugożiċka. Mela, et tip saqsi għal fatti speċifiċi jekk jogħġbok urini liġi fatti ta' liġi tal ekkim imsejħa riforma tal-ġudizzjarja li ttejjeb is-sitwazzjoni ġudizzjarja fil-Polonja biex bekk il-ġudikanti jirrispettaw is-setat il-differenza fis-setat u jirrispettaw ix-xewqat tal-poplu. Tweġiba. Kieku inti kont kapaċi taqra u tifhem dak li taqra ma kontx issaqsi dik il-mistoqsija. Nassigurak, Sinjura, li L-emendi tagħna kollha għandhom lan biex jittejbu l-ġudikatura pollokka. Fil-Polonja l-ġudikatura ħafna drabi kienet oppressiva lejn iċ-ċittadin komuni u kedna tinbidel il-liġi u ġustizzja rebħu żewġ elezzjonijiet waħda wara l-oħra xaħna wedna illi nirriformaw il-ġudikatura. Il-kellim li jmiss. imħalfin imrisqin l-qorti għaliex iridu l-istat ta' dritt. Kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sessuali fl-iskejja l-persekuzzjoni tal-libertà ta' espressjoni u dritt tal-informazzjoni, jiġifieri ksur ta' drittijiet tal-bniedem, ħaġa drammatika li dan qed jiġri f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Irridu nkunu eżiġenti mhux bissa biex il-Gvern Pollak ma jibqax igawdi minn impunità, imma anki li għandu rwol dan il-Parlament biex ma japprovax isu il-diskors ta' mibeda tal-lemin tal estrem jekk aħna napprovaw il-politiki razzisti ta' Ewropa Fortizza, kuna qegħdin insaħħu l emin estrem li aħna nikbu mill-ġdid l-istorja u nwaqfu il-ġlied kontra l-faxxiżmu kuna qegħdin nagħtu rieħ lill-lemin estrem. Ma rridux imorru lura għal parti tal-istorja kera tagħna għalhekk irridu nieqfu għal dan l-ispirtu faxxist. Grazzi kellim li jmiss jiena inħosni emozjonat bis-sibt li dak li ġara sibt li għadda bil-marċ li kien hemm nitolbu lill gvern Pollak biex jirrispettaw il-Kostituzzjoni li hija waħda Ewropea wkoll biex jirrispettaw il-maġistrati Pollakki li huma maġistrati Ewropej ukoll, is-sistema tal-ġudikaturi li hija parti mis-sistema Ewropea wkoll. L-istess ħaġa aħna nitolbu lil kull pajjiż u minu jakkux ta' fuq jew tisfel, qed niddefendu id-dritt tan-nies Pollakki biex kollhom sistema indipendenti fil-ġudikatura. Maħniex nittakkaw il-gvern tal-Polonja, imma qed niddefendu lin-nies tal-Polonja. Għax aħna rridu jekk nażlu bejn dan il-gvern Pollak u n-nies tal-Polonja eh, ippermettu li najt illi nafu fuq min għanna inserħu. U kiku tafu il-gvern ta'kom kemet jagħmel ħsara lil pajjiż. Kollege Bonds, do you accept the blue card from Mr. Czanetski? Għandek blue card mill-Onri Czanetski. Iva, Onri Czanetski, mistoqsija. Grazzi ħafna. Xtaqt ngħid li ċittadini Pollakki li qed issemmi inti grazzi ħafna sid darbiet rebħulna l-elezzjonijiet grazzi ta' tħassib tiegħek. Xtaqt insaqsik fuq l-Unjoni Ewropea din hija importanti wkoll għalina x'aħna stat membru għadwar kif tikkumenta fuq il-fatt li pajjiżek għandu dritt jagħmilha imma maċċettax il-verdett tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-każ ta' MPs tal-minnaħa tal-Katalonja. Il-tweġiba tiegħek sur Pons. Għandi żewġ kelmiet, waħda bl-Ingliż u oħra bl-Ispanjol. Bl-Ingliż qed tikdeb bl-Ispanjol issa mitendo. Il-Qorti eh, Ewropea aċċettat il-sentenza tal-Qorti Suprema jifri indifferenza assoluta. Aħn inti jgħat tikdeb u inti għiddib. Nun, nun ist zu Wort gemeldet meine Vize. Grazzi. Issa l-Viċi President Katarina Bari. Grazzi, Sur President. Il-bieraħ il-Kommissjoni ta' għaddit deċiżjoni fuq il-qorti Suprema Pollakka u żgur illi li minn mindu l-leġizlazzjoni ġiet adottata senat qed jistudja u meta reġim jitlef fil-maġġoranza immedjatament hija sempliċement kampanja li tħammeċ eluf ta' mħalfin ħarġu fit-toroq individwi kuraġġużi eh, u u l-imħalfin u prosekuturi eh, ħalġu jipprotestaw l-imħalfin jiena kuntent illi kolli assigurazzjoni illi ma jkunx hemm konsekwenzi fi żmien meta l-imħalfin qed ifittxu illi japplikaw il-liġi Ewropea. Dak li qegħdin naraw huwa eh, attakk traġiku fuq l-istat ta' dritt. Żgur illi il-liġi Ewropea għandha tapplika il-qorti kostituzzjonali Petrovic eh, eh, kien fl-oppożizzjoni u ġie eh, u kien eh, tella l-qorti eh, u kien prosekutur ta' diversi membri tal oppożizzjoni grazzi l-kellimni mis peress il-reġim ta' nawa da' kazin għax ma kienx appoġġjat biżżejjed għax nistgħu ngħidu fuq ir-reġim tiegħek illi m'għandux daqshekk appoġġ. Ejja mmorru issa lura s-suġġett tagħna. Huwa interessanti li inti qed titkellem dejjem fuq affarijiet ġenerali il-lejla ħadd ma qal kif l-għażla ta' mħalfin ġiet politiċizzata fil-Polonja. Għax hekk kien verament għamilt hekk allura ħafna mistoqsijiet jistgħu jiġu mistoqsijiet, pereżempju l-Kummissarju eh, eh, Jurova fir-Repubblika Ċeka, l-imħalfin kif jiġu eletti u maħtura membru tal-Ġermanja eh, kien tkellem inti taf li l-Polonja taf kif l-imħalfin jinħatru taf kif jinħatru fil-Ġermanja dal-aħħar membru tal-Bundestag sar imħalla funt għandek il-wiċtos titkellem fuq dak li jiġi fil-Polonja u mhux fil-Ġermanja. Inti titkellem fuq il-libertà tal-kelma. Issa hija nitkellmu fuq il-liġi l-avukati Franċiżi u kif ġew bil-forza imneħħija mill orti Franċiża tal-appell. Di ħaġa ridikola imma il-Polonja hija ostaklu għalikom għax mixet il-Polonja mixet iżżomm iżjed ma l-ex Ġermaniża u maħniex naċċettaw il-migranti li jintom qed tipprovaw tisfurzaw għalina u l polonja hija problema kbira għalikom. il-Kummissjoni ħatkun tkun f'pożizzjoni li titkellem fit-tmiem. Għandi mistoqsija għaw blu kart taċċetta minn min għana donat fraw donat donat għandek mistoqsija grazzi ħafna surjaki jina naf li verament inti tajjeb biex tipponta subajk fuq ħaddieħor, imma jien iġu fuq is-suġġett f'dwar il-Polonja. Illum il-mħalfin Pollakki inti taf għax kont hemmhekk ippreżentaw e, petizzjoni u dak kollu ġie konfermat mill-Qorti ta' Ġustizzja l-mistoqsija tiegħek tiegħek e, x'konsultazzjoni pubblika li sar saret qabel ma, ma tieħdu daw id-deċiżjoni tal-liġijiet. ħat komplu passoltu tinjoraw id-sentenzi tal-Qorti Ewropea tweġiba. Grazzi ħafna tal-mistoqsija, Iva, inti semmejt allegajt ksur fil-liġijiet imma xejn speċifiku kollega minn Spanja akkuża kollega tiegħi eh, li qed jikdeb. Allura jekk inti kellek toqgħod ma dak li joħroġ mill mill-unta fan mikrofonu. Issa s-sur Lena skjoġbok. Skużawni, il-kelim li jmiss mill-PPE huwa is-sur Leneais. Grazzi ħafna, President. Dak li aħna rajna s-sib li għadda f'Varsavia. imħalfin minn pajjiżi li kienu għedin japprovaw, jappoġġjaw jappoġġjaw il-sistema pollakka kontra l-indipendenza ta' Een lidstaat waar vrouwenjustitia haar blinddoek wordt afgepakt en ze voortaan door de bril van de zittende macht moet kijken kan nooit de bescherming bieden die de samenleving verdient. Wara li smajna dak li kellhom xi jgħidu l-imħalfin Pollakki aħna rridu naraw fuq il-fattar il-fiduċa reċiproka. Ħankomplu niddefendu l-istat ta' dritt fil-Polonja u l-ġudikatura għax il-ġlieta tagħhom hija tagħna wkoll. Grazzi l-kellim li jmiss. Grazzi President, id-demokrazija fil-Polonja intinsa f'periklu. Il-Parlament minkejja protesti kbar adotta leġiżlazzjoni ġdida għad disċiplinar tal-imħalfin, pieni, eccetera, Relegazzjoni jew inkella tkeċċija saħansitra u għawtija għalina u topiku li qed nitkellmu fuq digriet illi jala ħal l-imħalfin. Dan u dak li kellna f'daw l-aħħar snin. U il-verità hija kemm ħajdum il-kunsill li ħares b'mod inattiv jadotta riżoluzzjoni li ma jibidlu xejn. Wasal iż-żmien illi ma jkollniex dikjarazzjoni eh, dikjarazzjonijiet formali fuq proċedimenti eh, hemm bżonn li jintuża kollox biex wieħed jassigura li jkun hemm l-istat ta' dritt fil-Polonja. Grazzi kollega. Issa jmiss is-Sinjura Fitzgerald għandek il-kelma Sinjura. Il-valuri tagħna, valuri ta' dritt tal-bniedem, libertà ta' espressjoni u demokrazija u l-istat ta' dritt. L-Unjoni Ewropea ma tistax tesistiminar dawn huma valuri li huma s-sisin tagħna tax-xogħol tagħna fil-Parlament Ewropew u li għamilna Ewropew. Għalhekk qegħdin ikollna diskussjoni hawnhekk għax fil-Polonja jiddispjaċina ngħidu li qegħdin friskju azzjoni meħuda biex tinbidel is-sitwazzjoni permezz tal-inizjazzjoni tal-proċedura artiklu 7 ma wisq wis progress hemm żewġ għażliet qudiemna nittama L-ewwel li l-Gvern Pollak jibdel id-direzzjoni u jieħu azzjoni biex jirrispetta l-ġudikatura kif imniżżel fir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni f'Diċembru. Nisħaq fuqhom illi jibdew u jieqfu minn negazzjoni li qed jidher tidher illum. Jekk le fit-tieni post il-proċedura tal-artiklu 7 bżonn li tittieħed bis-serjetà mhux aċċettabbli nagħmlu xejn iżjed u hemm bżonn li fl-Ewropa mal-Ewropa kollha il-imħalfin u l-maġistrati umu fuq tagħhom jipproteġu l-istat ta' dritt u l-liġi. Grazzi ħafna il-kellimni mess. Grazzi ċa. Il-gvern li janna li jen fil-Polonja tikompli jikser l-istat ta' dritt f'Diċembru fil-Parlament il-Kamra tisfel tal-Parlament eh, għaddit il-leġislazzjoni u jekk da jiġri l-indipendenza tal-ġudikatura tkun inesistenti. Il-gvern akkuża eh, lil min qed jaħdem fisem l-Unjoni Ewropea fil-Polonja eh, biex eh, il-leġislazzjoni tiġi rtirata is-sitwazzjoni titlob azzjoni deċiżiva u urġenti minn dan il-Parlament, mill-Kunsill u l-Kummissjoni. Dan huwa test tal kredibilità tal-istituzzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-kellim e, li jmiss l-Onreferi Pospisil. Grazzi tal-kelma. <laughs> Jien ħan reaġixxi għal kollega Jaki fil-Repubblika Ċeka x'qed jiġri kont Ministru tal-Ġustizzja fir-Repubblika Ċeka u jinkon kelli fideja riforma ta' sistema ġudikatura. Kellna l-istess problemi bħal e, li jinvolvu e, ġudikanti e, komunisti ma' għatma baxxejna l-livell ta' pensjonijiet, per eżempju, tal-ġudikanti, jew namlu tibdil ieħor ta' dan it-tip, għavolja kellna dimna l-istess problemi, ġifiri toqgħodx tiġi ta' tini din tar-Repubblika Ċeka u riforma li ssir hemmhekk fuq l-istat ta' dritt, Sinjura Jurova għandha sitwazzjoni komplikata u nittama illi li tipperswadi l-Parlament Pollak li hu possibbli li tagħmel li titwetta riforma postkomunista kif għamilna aħna fir-Repubblika Ċeka u issa jmislilkom li tagħmlu dan eh, fil-limitu tal-istat ta' dritt. Grazzi. Grazie ħafna. L-Onorevoli Biedron. Jien għandi daqsxejn aħbarijiet koroħ. Għiekolwiek smyċe próbowali wprowadzać. Rat jem sa jibqaw sa kam nkunu għadna ħajjien aħna. Il-soċjetà Pollakka sa tibqa' toħroġ fit-toroq eh, biex tiddefendi l-Kostituzzjoni, l-Istat ta' Dritt, kif ukoll eh, l-ordini kostituzzjonali tal-pajjiż tagħna. Eh, L-Ewropa tibqa' turi s-solidarjetà tagħha hawnhekk għaliex hija l-elit tagħkom illi hija teddida għall istat ta' dritt fil-Polonja u anke fl-Unjoni Ewropea u għalhekk kienet inwissikom illi jekk tibqgħu għaddejjin fl-istess direzzjoni sa sibu ruħkom iktar iżolati iktar sa tavviċinaw ruħkom għal Belarus u għal Russja u ħatibqgħu tużaw dawn it-tip ta' manipolazzjonijiet li jintużaw dawn il-pajjiżi. Min huma l-elit issa fil-Polonja intom intom in in neokomunisti fil-Polonja fidejkom għandkom il-Parlament, il-President, il-rappreżentanti tagħkom fil-rati tal-liġi u mintomx li sa tkissru s-solidarjetà tagħna. Grazzi issa l-kellim li jmissu l-Onorevoli Muresan. Grazzi ħafna sur President, iżis kollegi. Jiena ġej mir rumanija u hemmhekk il-gvern prova jdajje fil-ġudikatura u jaffettwa l-istat ta' dritt. Aħna rajna n-nies ħafna nies ħarġu fit-toro jiddefendu l-istat ta' dritt bil-bandiera Ewropea fidejhom jittamaw li l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu eh, fuq naħa tagħhom. Xġara sar referendum u l-nies ħarġu jivvotaw 85% eh, ivvotaw favur ġudikatura b'saħħitha, u favur it trasparenza u biex anka jitnaqsu l-maħfrit li jingħataw. Għalhekk jiena ngħid in-nies tal-Polonja aħna qed nisimgħukom qegħdin defendukom u ngħidu wkoll aħna u koll sa naħdmu favur l-imħalfin pollakki u nillimitaw kull forma ta' intimidazzjoni li tista' ssir kontra eh, dawn il-membri tal-ġudikatura. Għandkom is-solidarjetà tagħna. Grazzi ħafna tal-kelim li jmiss. Grazzi. Anzi, għandek blue card. Sur Muresan, inti taċċetta? Naċċetta għaliex irrid ikompli nitkellem, jgħid il-kellim. Fatun Holstein. Xanovni, Szanowny panie kolego, użył pan e, bardzo e, wyraźnych i mocnych Kollega, inti tkellimt mod ċar u anka mod b'saħħtu, allura ħanamillek mistoqsija. Xtaqt insaqsik kif inti tirreaġixxi għall-użu ta' miżuri dixxiplinari kontra mħalfin pereżempju wieħed mill mħalfin jgħat hawnhekk għandu 50, iktar minn 50 eh, proċedura disciplinarja kontrih mm, eh, l-applikazzjonijiet ukoll koll eh, tal-verdetti tal-CJ. X'taħseb fuq din il-proċedura? Grazzi ħafna kollega ta' din il-mistoqsija meta Eh, xaħat fil-politika jrid iżom il-seta kollha fidu u jattakka l-oppożizzjoni, sa jattakka wkoll il-ġudikatura indipendenti l-imħalfin u l-prosekuturi jriduhom taħt il-kontroll tagħhom dan huwa sinjal ħażin meta gvernijiet iridu jillimitaw l-indipendenza tal-ġudikatura. Qatt l-imħalfin m'għandhom jobdu li l-politiċi d-għamnu ma seta indipendenti u hekk għandu jkun. Herzlichen Dank. Bevor wir zum Call Catch the Eye kommen, hat sich noch Herr Alukovic zu Wort gemeldet. Michael? Il-proċedura Catch nibdew l-ewwel Grazzi ħafna, Sur President. Smajna x'tib ta' gvern għandna fil-Polonja ħafna jgħat, ħafna paroli żejjed dan il-dibattitu mhux biss fuq il-Polonja imma fuq is-sigurtà tal-Ewropa, fuq is-sigurtà ta' uliedna aħna nippermettu eh, li ma jkunx hemm rispett għal-liġi anzi nuqqas tal-liġi f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea dan ħajkun tortana jekk imħalfin illi ma jridux jisimgħu minn dawk li qegħdin jgħidulhom il-politikanti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 Issa sa nibdew il-proċedura KHDI, jiena irċevejt numru ta' talbiet u sa naċċetta talba waħda minn kull grupp. Umbat, Anzi, sa nibdew bis-Sur Stachowski. President, kollegi, eżis ħbib. Ħadd ma jista' jgħid li għandi xi opinjoni Ehm, partikolari favur il-Polonja, jiena se nibqa naħdem u nitkellem favur il-biberija tagħna bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja, però hemm teddida, teddida eh, minħabba din anzi fir-riforma tal-ġudikatura, mhux ħanamel paraguni, ma rridx nikkundanna lil Polonja dejjem iddefendejtkom, però dan id-dibattitu jrid jintuża mhux biex noqogħdu niġġieldu kontra xulxin imma biex nintaqgħu madwar mejda u nibdew nitkellmu fuq din ir-riforma. Dan mhuwiex eżerċizzju ta' kritika kontra xi ħadd, imma rridu nkunu ċari illi uħut mill l-affarijiet li qed isiru fir-riforma tagħkom qegħdin jaqbżu l-linja, linja li ma nqabżitx fir-Repubblika Ċeka. L-Onorevoli Ħabib. Yeah, ladies and gentlemen, Poland is one of the greatest nations in, the, in Europe. And in... Il-Polonja huwa pajjiż kbir fl-Unjoni Ewropea għandu storja twila ta' demokrazija. Any other modern nation in the European Union. Poland for... Il-Polonja iġildet għal 45 sena għal libertà tagħha kontra l-Unjoni Sovjetika mhuwiex istituzzjoni e, fil-ħatriet di miex istituzzjoni illi għandha gvern forma ta' kummissjoni li mhijiex eletta illi iżżomm l partit elett demokratikament fil-Polonja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 Sur Biedron, inti eh, viċini il-Belarus u r-Russja għaliex eh, qed taġixxu bħalhom, qed tissegwu dawn il dak tista' tgħidilhom valuri. Kummissarju Jurova, kemm il-darba Inti tgħid li rridu nisimgħu lil imħalfin. Allura meta ħadd iġi fil-Polonja u titkellem ma' dawk l-eluf tal-vittmi tal-ġudikatura tagħna, eluf ta' nies, persuna inqatlet għaliex tefet it-tajn fuq persuna oħra. U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 Qed infittex il kellim li jmiss però mhux qed naraħ fl-awla allura nistantem dan id-dibattitu. Issa sa ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni is-Sur Reinders. Grazzi, President. Numru ta' kwistjonijiet li issemmew fid-dibattitu fuq l-istat ta' dritt fil-Polonja norbot mad deċiżjoni tal-bieraħ tal-kulleġġ tal-Kummissjoni li tintalab lill qorti tal-Ġustizzja Ewropea li eh, tieħu miżuri interim ta' sospiża ta' funzjonament tal-miżuri dixxiplinarji tal-Qorti Suprema. Minkejja anke l verdet preliminari tal-Qorti tal-Ġustizzja u anke tal-Qorti Suprema eh, min dawn l-imħalfin illi eh, iwettqu dawn il-deċiżjonijiet huma soġġetti għal miżuri dixxiplinarji, però xorta l-affarijiet jibqgħu għaddejjin. Minħabba l-periklu li jeżisti kontra l-imħalfin fil-Polonja, eh, F'Diċembru jiena diġà tajt istruzzjonijiet biex ikun hemm monitoraġġ ta' sitwazzjoni biex inħejju dak li hemm bżonn biex il-kulleġġ tieħu eh, deċiżjoni fuq il-miżuri interim li ittieħdu l-bieraħ. Kienet kwistjoni urġenti u kwistjoni bżonjuża. Issa fuq l-abbozz tal-liġi l-ġdida u l-proċess leġislattiv fil-Polonja, l-Kummissjoni ta' Venezja għandha eh, toħroġ b'opinjoni huwa importanti li r rakkomandazzjonijiet ta' din il-Venice Commission jiġu implementati bisħieħ fil-proċess leġislattiv il-kummissjoni stiednet ukoll l-awtoritajiet pollakki biex ma jmexxux il-proċedimenti fuq il bozza liġi l-ġdida qabel ma jkun hemm il-konsultazzjonijiet kollha li hemm bżonn. L-opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja wkoll sa tkun ta' kontribut għall valutazzjoni tal-Kummissjoni għal darboħra smajt ukoll talbiet għal mekkaniżmu ta' stat ta' dritt. Jiena nassigurawkom illi l-Komissjoni sa taħdem fuq dan il-mekkaniżmu bħala eh, priorità għaliha. Sa tkopri wkoll il-Stati membri kollha u tagħti wkoll sintesi għal kompetenzi kollha li għaw taħt l-istat ta' dritt. Pereżempju, problemi sistemiċi fil proċess ta' liġijiet meta ma jkunx hemm ukoll protezzjoni eh, tal-ġudikatura adattata il-ġlida kontra l-korruzzjoni kif ukoll kwistjonijiet marbutin mal-pluraliżmu tal-midja. Dan biex anke eh, nipprevjenu problemi marbutin mal-istat tad dritt anke minn stadju bikri Kull sistema tal-ġustizzja hija differenti u dejjem irridu nħarsu lejn kull sistema eh, b'mod komprensiv u speċifiku ma tistax tħares lejn dispożizzjoni waħda minn stat membru u mbagħad tagħmel paragun tagħha eh, ma' dispożizzjoni minn stat membru ieħor irridu nħarsu lejn il-kuntest tas-sistema legali u l-sistema kollha ta' checks and balances f'dak il-pajjiż. L-Organizzazzjoni tal-Ġustizzja eh, hija tal-kompetenza tal-Istat membru palma qalet li CJ, però l-fatt huwa illi meta jkun hemm l-eżerċizzju ta' din il-kompetenza, l-istati membri jridu jkunu konformi mal obbligazzjonijiet tagħhom li jaqgħu taħt il-liġi Ewropea. L-istat ta' dritt hija parti mis-sissin tagħna u qatt ma tista' tiġi minata, irridu niżguraw illi dejjem tiġi rispettata u anke miżmuma mod tajjeb kullimkien biex nikkonkludi il-Kummissjoni sa tkompli eh, tissorvelja s-sitwazzjoni fil-Polonja u trid li jkollha dijalogu kostruttiv mal-Polonja. L-introduzzjoni ta' dawn il-proċedimenti u dawn is-sanzjonijiet, proċedimenti ta' ksur, mhux qegħdin jeskludu li jkun hemm dijalogu. Jiena nistieden il-Ministru tal-Polonja biex jieħu opportunità ta' dan e, dawn iż-żewġ ġranet 23-24 ta' jannar biex flimkien jingħaqqu dan il-Ministru jkollna dijalogu kostruttiv fuq suġġett. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni u issa ċerta ħerqa nisma risposta minnaħa tal-Kunsill. Jiena nassigurawkom illi l-Kunsill u anke l-Presidenza tijatu importanza kbira lil din il-kwistjoni. Aħna nemmnu illi sforz konġunt bejn l-istituzzjonijiet u l-Istati membri sa jippermetti illi l-istat ta' dritt jibqa' il-qofol tal-proġett Ewropew il-Konsil ta' Kwistjonijiet Ġenerali ddiskuta eh, din il-kwistjoni u l-Presidenza tagħna sa tkompli eh, tqis dan is-suġġett bħala priorità dwar